rappresentant oli dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja. Naddi il-kelma l Viċi President. Grazzi, President. Fis-Sirja hemm l-ikbar traċedja umanitarja fir-reġjun tagħna sa mill-tieni gwerra dinija huwa 6.5 miljun Sirjan li huma ehm, ehm, mhux qegħdin fi djarhom u dan ser jkompli jikber. 400.000 Sirjan mandomx aċċess għal għajnuna umanitarja b'mod partikolari f'żoni li huma liktar mill-quta. Irħaqna 4.6 miljun ċittadin eh, eh, Sirjan refuġat fajzi ġirien u ċansijiet huma li nsir komplu jikbru dawn iċ-ċifri minħabba ġliet kbir ħafna li hemm fil-post. il-ġuħ qed jintuża bħala mezz ta' gwerra kontra nies l-iktar vulnerabbli mod, partikolari in-nisa u tfal. Il-gvern tas Sirja sa garantix li jagħti aċċess umanitarju f'Madajja u dan però mhuwiex biżejjed. F'postijiet oħrajn in-nies huma ilhom maqbudin għal xhur ma jistgħux joħorġu m'għandhomx aċċess għall-ikel għall-mediċina u għas-servizzi bażiċi ah, ħafna wafqim il-ġlied fl-aħħar xhur eh, huma eh, eh, ta' ftit xaqta dawl, pereżempju f'Homs, xirraġun ta' viċin ta' Homs dan ġara il-pozizjoni jew waħda urġenti il-bombardjar u ta' zoni ċivili ta' skejjel per eżempju mod partikolari mir reġin Sirjar u l-alleati tiegħu huwa inaċċettabbli u dan huwa meħtieġ li mod parallel ma' l-isforzi biex nibdew il-proċess politiku aħna qed nitolbu l-partijiet kollu biex iwaffqu l-attakki kollha tal-targets eh, Sirjani jif u jibbombardjaw żoni ċivili u jirrispettaw il-liġi umanitarja internazzjonali. Kun ta' dizastru nemmen li jekk aħna qed nipruvaw intejbu il-proċess politiku is-sitwazzjoni fil-post ma titjibx. Xiftit ta' progress sar fil-ġida kontra Daesh ġewwa l-Iraq imma inqas fis-Sirja u nixtieq ngħid biċ-ċar li l-grupp terrorista ma jistax jiġi ehm, eh, ma nisawx nirbħulu eh, għal kollox għaliex huma qegħdin jużaw il-kejr ġewwa Sirja u l-Iraq. U biss Sirja maquda Sirja li twaqaf il-gwerra tagħha stess, il-gwerra ċivili tagħha stess u ssib metodi ta' rikonċiljazzjoni ser tkun tista' teleb darba l dejjem il-Daesh. Riċentement, u din fil-fatt hija kondizjoni ta' vera ta' kif biex niġġieldu u nirpu lil Daesh, aħna ħdimna ħafna biex nib biex nibdu front maqut eh, ġewwa barra mis-Sirja. L-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti ħafna. L-ewwel qed nixtieq ngħid għal raġunijiet umanitarji, imma wkoll għaliex aħna nafu tajjeb ħafna li t-tmiem tal-gwerra ġewwa s-Sirja titratta wkoll is sigurta tagħna stess għaliex biċ-ċar din hija kondizjoni partikolari biex niġildu kontra Daesh u l-interessi tagħna stess. Il-kunsens li aħna qbilna fuq fil-grupp ta' Poċ Internazzjonali ta' Sirja l-ewwel ġewwa Vienna b'żewġ rounds ta' diskussjonijiet diffiċli ma ta' suċċess u wkoll fi New York ġewwa Diċembru waslu għal l-adozzjoni tal-riżoluzzjoni tal-Konsil eh, ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti Fl-aħħar aħna n-nexxina naqdu il-komunità internazzjonali dwar bilna dwar roadmap u id-diskussjonijiet ġewwa Vienna l-format l-kontenut tagħhom u rejna l-Istirjani u l-atturi reġjonali li fil-fatt hemm għaqda tal minn naħa internazzjonali biex turjom it-triq qudiem. Riżoluzzjoni ehm, titratta kwistjonijiet bejn il-gvern u l-oppozizjoni fis-Sirja, preparazzjonijiet qegħdin jiġu mħejja u diskussjonijiet għandhom jibdew ġewwa Ġiniva il-ġimgħa dieħla fil-prinċipju. Ir-riżoluzzjoni titkellem dwar skeda ta' sitt xhur biex ikun hemm governanza kredibbli fis-Sirja u target ta' 18-il xahar għal elezzjonijiet liberi u ġusti bbażati fuq Kostituzzjoni ġdida Sirjana bil-kjarifika tal-fatt li l-elezzjoni issir trid tittara li s-Sirjani barra mis-Sirja jieħdu sem kol. Il-rezoluzzjoni titlob ukoll l iżvilupp ta' miżuri li jibnu iktar fiduċja bejn il-partijiet u mekkaniżmu ta' implementazzjoni u monitoraċ ehm, ta' of imil ġliet. Din hija xi ħaġa ambizjuża ħafna, aġenda ambizjuża ħafna, iżda huwa ċar li ma nistawx nippermettu li nitilfu il-ħin u rridu namlu għanijiet gbar ħafna u jrid ikonna xifti ta' tama. Il-paċi tidher iktar fil qrib u il-possibilità eh, li jimbeda dal proċess huwa iktar reali, però l-għadu tal-paċi qed isir iktar b'saħħtu. Naraw ukoll xi ftit ta' opportunità li ma kienu xem f'dawn l-aħħar snin. U nixtieq ngħid li forsi din it-triq eh, għal opportunità li qed naraw riċentament jaf ma tibqa hemm għal dejjem. Jiena nispera li jirnexxielna ninaqdu madwar l-istess mejda niddiskutu l-kwistjoni tas-Sirja l-atturi kollha reġjonali differenti eh, eh, jipparteċipaw anke għaliex fl-aħħar l-ulju li għadda irnexxina nilħu ftehim fuq id-dil tal-Unjoni li tippermettilna li konna possibilità u mhux realtà għalissa, possibilità dwar kooperazzjoni reġjonali se niddiskutu dan uh, fid-dibattitu li nis. Jiena meta niġi għaldeja dejjem indum, undum ħafna, jogħġbuni ħafna dawn is-serati fil-Parlament, però jkolli ngħid li uh, it-triq ser tkun diffiċli għalkemm hemm ċerta possibilitajiet. Hemm appoġġ sħiħ min-naħa tagħna Aħna rajna din il-kwistjoni fuq l-agenda uh, uh, u hemm dan il-proċess uh, um, et naħdem ma' Stefan de Mistura u qed uh, nikkonfrontat kostanti miegħu tqajt miegħu riċentament dwar diskussjonijiet dwar l unjon qed niddiskutu flimkien ma' l-Istati Membri wkoll b'mod koordinat biex naraw zattament kif aħna lkoll nistgħu nikkontribwixxu għal uh, kunsill uh, riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà. Il-Pira Ministri diskutew fil-Kunsil riżoluzzjoni dwar din il-kwistjoni biex bekk ikun hemm appoġġ għal taħdidiet u anki l-proċess ta' tranzizzjoni f'termini ta' medjazzjoni, esperjenza u anki l-binja ta' konsensus. Aħna se nappoġġaw sitwazzjoni biex bekk kif ikonna il-waqfim il-ġlied aħna nkunu lesti biex innatu lajnuna l poplu tas Sirja anki bżonnijiet tal-gvern lokali, riabilitazzjoni u il-binja milġi tal-pajis. Għalix, palmet namlu fl-Iraq, iż-żoni meħlusa jew żoni fejn għadi mill waqfim mill-ġliet ikollhom immedjatament ikollhom lajnuna umanitarja u jkun hemm aċċess u meta dan ikun possibbli. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatriċi għal kriżi tas Sirja, anki l-amministrazzjoni tal-kriżi 5 biljun euro kważi li mobilizzajna sissa l-ministri l-biraħ qablu u dwar approċ komuni tal-Unjoni Ewropea biex bekk aħna nkunu nistaw ukoll inħejju għal konferenza ta' Sirja f'Londra li se tkun ospitata minn Renju Unit u anki Kuwait, Norveġa se jkunu edin jilqaw din il-laqa. U aħna ħejjejna kol appoċċa Turkija u edin ukoll inlestu aktar appoċ form ta' pakketti għal Lebanon mhux biss biex napoġawom fil-ħidma straordinarja tagħhom biex ma jilqaw refugjati iżda wkoll biex insaħħu il-reżiljenza ta' żewġ pajjiżi li huma esposti b'modi differenti fil-Ġordan u fil-Lebanon u anki jiena ċerta illi dana kollu se joħroġ mid-dibattitu tagħna tal-lum. Iżda jiena nemmen illi dajni hija priorità ewlenija l-Unjoni Ewropea li ninvestu fir-reżiljenza tal-Ġordan u tal-Lebanon biex bekk huma ma jkollhomx problemi ta' nuqqas ta' sigurta u problemi soċjali ekonomiċi li jista' jbiddel il-kriżi tas Sirja xi ħaġa ikbar. Minn barra dan, irridu kunu lesti biex ikun mobilizzazzjoni ta' għajnuna meħtieġa hekk kif l-affarijiet jinbidlu fiħdan l-Sirja biex jekk naslu għal sitwazzjoni ta' dak li jista' joqrob lejn is-sliem, allura il-pajjiż dak il-moment ikun jista' jerġa' jibda, jibda l-proċess ta' binjam il-ġdid Mbatt irridu kol il-qoddim se niddiskutu l-Arabja Sawdita u l-Iran. Jiena tkellimt mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin fi żewġ pajjiżi għaddejt il-messaġġ li huwa essenzjali illi it taħdiet tas-Sirja jiġu mħarsa u b'xi mod ma jkunx hemm effetti indiretti ta' dawn it-tensjonijiet fil-proċess multilaterali illi saf l-aħħar u b'mod diffiċli imbeda. Huwa essenzjali wkoll illi flimkien pala Ewropej b'mod koordinat u flimkien mal-imsieħba tagħna u nibdew mill-Istati Uniti iżda kol oħrajn ngħaddu l-istess messaġġ lill-interlokuturi kollha fir-reġun daw kollha li għandhom influenza fuq dawk li qed jiġġieldu fih dan is-Sirja għandu jgħinu biex jimxu għal kemm diffiċli lejn il-paċi. Anki miżuri biex nerġgħu nibnu l-fiduċja dan qed jinbeda minnu fih biex ikonna ambjent tajjeb għal taħdidiet u niggarantixxu li proċess ikun kredibbli u jwassal dak li il-poplu Sirjan għandu bżonn minnu fih. Din hija fażi kritika għal proċess dak li qbilna dwaru fi Vienna u mbagħad New York fatturi reġjonali internazzjonali issa kollox irid isir realtà konkretament inkella mhux se jirnexxielna il-poplu Sirjan u l-partiti politiċi jistgħu jagħmlu hekk biss blajnuna internazzjonali li hija l-esta hemmhekk. Il-ġimgħa l-oħra jiena ltqajt Marjax Aġab, koordinatur tal- tal-Kumitat ta' Negozjati għall oppożizzjoni tas Sirja u jina konfermajt l-impen tal-Unjoni illi tati eh, għajnuna e, anki matul e, negozjati u anki fil-moment ta' tranzizjoni meta kollox jinbeda. U nappoġġaw ukoll il-ħidma tal-invijat tan-Nazzjonijiet Uniti għall-inklużjoni fit-taħdidiet kif ukoll biex anki nejnuħ fil-mod kif it-taħdidiet jistaw jiġu organizzati. Rappresentazzjoni komprensiva ta' gruppi sirjani jista' biss jgħina biex tassew ikonna bil għal ġejjini. U xtaqtu kol l-indirizza xaħġa li normalment ma nsemmuwix il-wol tal-soċjetà ċivili. Uh, I believe Jena nemmen soċjetà ċivili Sirjana fissira sira se jkollha rwol importanti fil-monitoraġġ ta' dawn miżuri ta' bini ta' fiduċa, per eżempju il-mafqin mill-ġliet, soċjetà ċivili fit-taqsimiet u modi differenti tagħha għandha bżonn ikollha impatt ukoll u tissieħeb dan il-proċess u l-minoranzi kollha u gruppi reliġjużi kolla għandhom bżonn jkunu inklużi għax jekk neskluduhom għax raġuni etnika jew kun li ma tkun ma nkunux nistgħu nagħmlu xejn. Bil-fors hekk għandna bżonn konċilazzjoni nazzjonali u hekk dan ikun il-mod l-iktar eh, b'saħħtu biex eh, niġġieldu kontra ideax dan rajni ukoll fl-Irak għandna bżonn nevitaw illi nikkommettu l-istess balji tal-imodi. Ix-xogħol biex naslu għal sira tkun waħda maquda mhux settarjana qed tibda. Imma qed naqbdu direzzjoni tajba. Il-paċi fis-Sirja hija possibbli skonti u rejna din l-aħħar sena illi hemm kisbiet straordinarju pożittivi huma tassew possibbli. Il-transizjoni tista' tibda u nistgħu neqirdu id-dax. Daw kollha li għandhom rwol fuq livell reġjonali u nazzjonali u internazzjonali wara ħames snin ta' xogħol qed jingħaqdu issa wasal il-waqt li s-Sirjani stess jaħtfu din l-opportunità u jibdew il-perjodu ta' transizzjoni biex iwaffqu l-gwerra u iwaffqu lil Daesh. U hekk ikunu nafu għax aħna qed ngħidulhom kollha kemm huma li aħna se nkunu ħdejhom magħhom u nkomplu naħdmu għal proċess ta' paċi fir-reġjun biex dan il-proċess ikun wieħed possibbli. Grazzi ħafna għadhom kemm għaluli kien hemm aħbar fuq id-diskussjoni li kellna qabel nista' eh, nagħt il-plenarja il-farku il-Gvern Kolombjan qal illi eh, waqgħu li ftemu wara Havana fuq il-wafqin mill-ġlied il ambaxxatur tagħna f'Bogota għada għadu kemm li din l-aħbar, ġifieri intaqgħu u tkellmu iktar hawnhekk. Iva din hija aħbar tassew sabiħa. Grazzi Viċi President, mela nibdew eh, wara d-diskors tiegħek fuq is-Sirja, nibdew id-dibattitu issa u nisimaw l-ewwel eh, kif jaħsbu għal gruppi politiċi l-Onorevoli Gabriel għal PPE minuta u nofs l-dispożizzjoni tiegħek jekk jogħġbok. Signor President, Sur President, Signora Vice President, grazzi tal-impen ta'kom messaġġ ċar. iba intkom għattu li mija l-sfida tal-Unjoni Ewropea biex żgur ikun hemm progress fuq il-livell politiku kif ukoll fuq il-livell umanitarju. F'din il-perspettiva għax tingħat attenzjoni fuq erba' elementi l-ewwel net it-Trust Fund u eh, l istati membri u l-impen tagħhom biex niġestixxu l-umanitarju għandna bżonn nanticipaw l-affarijiet u għalhekk l-Stati membri għandu bżonn eh, jagħmlu dak li wedu biex jagħtu tweġiba lir-rifuġati u minħabba u kol negozjati għaddijin f'Ġinevra u għacċar li situazzjoni kif qed tevolvi ruħa in situ hemm bżonn tirrifletti l-impenn tal-partit kollha interessati dan il-proċess politiku mhux biss biex juru rida tajba tagħhom biex evitaw illi ma jkunux marbutin ma dawk li huma l-aspirazzjoni tutammejt tas-Sirjani u dawk li tipparteċipaw fin-negozjati wara tranzizzjoni tlet kwistjonijiet kruċali mill-delegazzjoni tal-appożizzjoni tal-parteċipanti fin-negozjati, żewġ kummenti, nodu attenti li ma jkunx hemm dawn il- ehm, divizjonijiet ma tkunx taħsara l proċess eh, fost is-Sirjani stess u anke l konsil ta' Sigurtà tal-Diċembru tal-2015 huwa ċar u kummenti ħornaf illi li bawt speċjali demistura jagħti attenzjoni partikolari partiċipazzjoni tan-nisa dan huwa element importanti ħafna investiment għal futur tas Sirja. U bat l-iskambju ta' veduti li kellek il-biraħ mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ġordan kif ukoll l-appoġġ għal dan il-pajjiż huma kollha affarijiet eh, pożittivi. Eh, Int kif għattint għandhom bżonn investu dan il-pajjiż tal-Mediterran u dan li lin mill-kriżi tar-rifuġati d dinja jew ukoll is-sitwazzjoni tas-Sirja illi qed tallimna ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gabriel l eh, onorevoli Bostinaru għal eh, partit SND. Grazie ħafna, Signora Vice President u rappresentantoli tal-Komissjoni Ewropea l-Gwerra Ċivili fis-Sirja waslet għas sitt sena tagħha u l-ġimgħa li għaddiet aħna sistejna traġedja ta' Madajja. Eh, wirja oħra tal tal-ġen tal-violenza f'dan il-pajjiż u għalhekk rajna eh, tfal Sirjani illi qegħdin eh, eh, imutu mħabba l-ġuħ u anki il-konvolji, il-konvojs li morru f'dawn il-bliet fejn hemm l-assedji ġifiri hemm er-, iktar minn 4000 persuna li ilu ibatu l-ġuħ u blit oħra qegħdin fl-istess sitwazzjoni U għalek dak li għal Sektar Ġenerali Ban Ki-moon li nużaw il-familja bħala arma tal-gwerra huwa reat ta' gwerra u għamżon bżonn jiġu kastigati huwa minnu li għandna bżonn ta' soluzzjoni politika immedjata. Dan huwa possibbli biss jekk aħna nimplementaw ir-riżoluzzjoni 2254 u riżoluzzjoni ta' Vienna għanna bżonnu kol ta' soluzzjoni politika għax nafu illi hija l-unika waħda li tista' toħloq il-kreazzjoni ta' slim dejjemi. Il-bombardjar dawk ukoll kol minnaħa tal-Russi jeqirdu minar distinzjoni miri ċivili e, bini kif ukoll l-oppożizzjoni moderata dan il-bombardjar kollu huma kontraproduċenti. Situazzjoni moderata tfisser l-involviment tal-Arabja Sawdita, tal-Iraq, tat-Turkija u ta' daw kollha li għandhom ruol fuq livell lokali u reġjonali għalhekk jiena nilqa l-isforzi eh, tal-UN Confidence Measures, Confidence Building Measures u l-għal sekonem fl-4 ta' frar. Il-paċi fis sirja hija l-unika possibilità biex tigarantixxi r-rebħa kontra Daesh. Hija l-unika possibilità wkoll illi nrasnu l-fluss tar-rifuġati u nittama illi l-ġen ta' Daesh inkunu nistgħu nerduha għal darba l dejjem. prego. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, twee kwesties wil ik Grazzi. Għandi zewċ ehm, mistoqsijiet namel dwar il-traġedja ta' Sirja. Rajna id-doni okkupati u rajna u koll il-minoranza kristjana li ġit mil-uta u koll il-ġuħ ehm, fost il ċittadini ċivili qed tintuża bħala uh, uh, arma tal-gwerra f'dajra żor u postijiet oħrajn qed jintlaqtu ħafna nies mill uh, Stat Iżlamiku dawn kollha huma oqsma żoni fejn il-koalizjoni kontra l-IS e-, e-, edin jittajru fostom ukoll xi pajjiżi Ewropej għaliex huma marrussi biex li qed jibatu jitfaw jwadbu il-pakketti tal iker u mux l-Ewropej kol. Irridu naraw xinu ma l-pożizzjoni tal-Kristjani eh, f'dawn iż-żoni il-pajjiżi qegħdin il-djaret jiġu konfiskati u n-nies qed ikollhom jaħarbu u hemm kontrolli totali f'dawn iż-żoni Kristjani f'postijiet fuq pal per eżempju f'Hakkasa hemm bżonn ta' azzjoni kbira min-naħa tal-Ewropej. Ngħaddu issa għal sur Teliska għal żewġ minuti. President, l qed nifraħlek nifraħ dwar is-sitwazzjoni tal-Kolombja jiena ftit xhur oħra nixtieq inkunaw biex nerġa' nifraħlek ukoll fuq is-Sirja. Ah, ħafna minkom tafu x'nu l konklużjonijiet wara li rajtu x'kien il-file fl-aħħar ftit ġranet imma ejjew ANH kentejn xorta waħda. law ewwel net huwa ċar li l-ħames snin korru ħafna ta' din il-gwerra issa għandhom l-influenza u l-impatt mod partikolari fuq is-Sirjani iżda wkoll dan nistaw naraw fil-bqija ta' dinja, nistaw naraw il-konsekwenzi ta' Daesh fuq eh, eh, eh, il-Russi, il-Franċiżi, il-Torok, il-Lebaniżi, il-Saudi biex jisem ftit biss. Naħseb li l-anħar sena fil-fat kienet mod li fih kena nindunaw l-Ewropej li il-gwerra ċivili fil-fat qed terġa' tfassal mill ġit il-politika fil-kontinent kontinent kollu bħala risposta għal um, fatt um, li rifugjati sirjani u koll eh, qed iqajmu ċertu kwistjonijiet l-attakki terroristiċi f'Pariġi f'Novembru eh, fissru li t-tedida hija fil-fatt edha twassal għal tħassib ta' kuljum f'dan il-kontinent. Jiena nemmen li aħna ser nagħmlu progress ġewwa Ġeniva. Ma nistgħux infallu hawnhekk hemm ċertu punti li rridu eh, nittratawam. L-ewwel net ir-reġim tal-Assad eh, ir-Russja u l-Iran iridu isegwu il-riżoluzzjoni tal konsil ta' Sigurtà 2254 u jamlu iwafqu darba l-dejjem il-attakki kontra n-nis ċivili u jgħatu għajnuna umanitarja f-Sirja kolla jgħinu l-nis eh, anka il madajat t-tġi imsemmija fost dawn. Lebda soluzzjoni mm, mm, mija immaġinabli minar titjib għan-nis ġewa s-Sirja. Umbat hemm transazzjoni politika kontra eh, eh, governanza fir reġin tal-Assad. Umbat hemm il-kwissjoni tal-politika reġjonali biex nirrispettaw il-ftejmiet li saru. Umbat hemm ukoll il-gwerra fis-Sirja. Din hija prerequisit kontra il-gvern Islamiku. L-ebda strateġija eh, li hija eh, inkluża f'din id-dinamika Ma' manda tiġi minn sija. Jien nixtieqkom kull suċċess u eh, nispera li l-gvern eh, l-ambasċata eh, ċaka fis sirja tkun tista' xi għajnuna mod partikolari bl-infrastruttura li hemm. Grazzi. Grazzi. U nittama li iżommu mal-ħin l li jiex fil-fat diġa il ħina jafas edin tart u għallura minna mela l-aktar domin nadil kelma li sur ħagġikor ġu. Grazzi ħafna, Senjora President, Senjora Mogherini, ma nħafx jekk hemm xi ħadd hawnhekk dil-awra li jista' jgħid xi ħaġa ta' sustanza utli għas-Sirja. Jekk hemm xi ħadd li qiegħed hawnhekk, lura naħseb eh, sew eh, rridu eh, naħsbu bis-serjetà meta kulħadd kien jitkellem dwar ir rebbija arbija kienu ħafna li jitkellmu u għalu li eh, ħajkun hemm eh, fil-fatt eh, xitwa ta' sew għalila mm, u fil-fatt nafu li mijiet tal-uf ta' nies mietu. Jekk tinfittxu soluzzjoni allura naħseb hija soluzzjoni li aħna bħala atturi Ewropej u il-mexxejja politiċi tagħna jagħmlu xi ħaġa rajna tensjonijiet jiżdiedu mal-Iran u rajna wkoll l-attakki kiefra kontra il-Kurdi. Hawnhekk nixtieq tassew nagħmel appell il kulħadd, Sinjura Mogherini, inti eh, nafu li bat messaġġ amikali lil li surbux ma rridu naraw naqra eżattament qed isir naħseb eh, illi eh, il-ħidma politika sissa da ma waslitx għal frott ħarsu lejn il-miljuni ta' refuġjati li qed jistu fuq xrutna ħarsu eh, lejn daw kollha li ħallew ħajjithom daw kollha mm, li qed jippruvaw jaqsmu l-Mediterran dan kollu ingrazzja għalikom. Issa, Sinjura Logbeller, grazzi, Sinjura President, Iva, diskussjonijiet li għanna. ma jagħtu ehm, l-ebda futur pozittiv għan negozjati ta' Sirja jider li fil-fat negozjati eh, u miex ħajmxu l-qoddim sa' kem eh, ċertu punti eh, kruċjali ma naħuġ bil-barom uħut mill-punti u l nin għal-pozizjoni sirjana hija li truppi tal-gvern u tal-leati rridu rridu jieqfu eh, pero dan għadhom ma ġiex eh, rispettate. Rridu naraw ġifieri din is-sitwazzjoni kif rele qegħdin fija huma sitwazzjoni fejn eh, jinsabu blokkati rridu naraw tassew li din il-kriżi intemmu għadher bal dejjem nafu li rridu nikkonsidraw ukoll li matura ħajġu inklużi fir-round li mista negozjati partikolarment eh, il-Kurdi Sirjani nesebgħu hawnhekk fejn aħna rridu nagħmlu messaġġ ċaru tassew nagħmlu talba. ċara kristall fuq dan il-punt eh, rridu nagħtu każ ukoll is-sitwazzjoni umanitarja tas-Sirjani eh. Għam il-konferenza ta' Londra fi frar li għanda turi li eh, l-estelenatu lajnuna l-dan iż-żona u li ħatilħaq eh, l-nies fil-ħin. Is-sur Borgesio. Grazzi. Alla għat li sekonna bil-sekollom bil-Sirjani għal 25 ta' jennar nishtiq insaqsi l-Snjor Mogherini jekk fil-fat Eh, din il-laqa tistax tiġi eh, posposta minħabba nuqqas taqbil l-istess misra għammetta illi ma jafx li ma entitajiet irridu jipparteċipaw f'dan id-dibattitu ġifiri għadna l-vot, iva u manijiet ambizjużi ma rridu nkunu nafu u kol kif nistaw nil-ħuqom dan l-anijiet. Naħseb li rridu ngħidu l-verità fuq dak li huma responsabbli għas sitwazzjoni umanitarja, mhux biss nitkellmu kontra tagħha, ma nitkellmu kontra r-wol tal-fundamentalista eh, tal-oppożizzjoni Sirjana ta' Turkija. Inti qatt ma tgħidilna xejn dwar ir-wol ta' Turkija, imma jidhirli li jkun interessanti li nkunu nafu x'in il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kummerċ eh, klandestin tal-żejt Aħna rridu nkunu nafu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni, aħna rridu nkunu nafu permezz tal-komunikazzjoni li jaslunna minn min Moska, mbagħad il-ġlida kontra Daesh edha tagħmilha ir-Russja din hija l-verità. Affarijiet ġlid persuni oħrajn jew entitajiet oħrajn ma jeżistux din il-ġlieda, din hija verità. L-Onorevoli Garnex, ehm, l-minuta, għanna ehm, bosta miljoni li huma mm, vitmijiet tal-vandalizmu eh, ta' dawn in-nies eh, radikalizzati ehm, nies eh, martri bħal ħazake li jispiċċaw martri naħseb illi dan kollu jrid jieqaf biex dan kollu jiseħ hemm kundizzjonijiet l-ewwel net nibdew taħdidijiet eh, bil-gvern eh, interlokuturi li ma nistawx nevitaw it-tieni punt eh, Turkija, l-Arabja Sawdita u l-Katar jiqfu jiffinanzjaw il-moviment ġihadist. Telet punt huwa lil daw kollha interessati fosthom l-Iran u r-Russja li huma membri permanenti tal Kumitat ta' Sigurtà ta' nazzjonijiet Uniti nieqfu eh, jieqfu eh, jindaħlu. Eh. Naħseb illi għal ħames kondizjoni mbagħad allura hemm bżonn li jkun hemm paċi permezz tal-forza u dan permezz ta' forza internazzjonali taħt it-mexxija tal-membri tas-Kumitat ta' Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti mhux biss bil-bombardamenti ta' dawk tal-punent li fl-aħħar mill-aħħar ma jġibu xejn l-nies ta' dan il-pajjiż. Grazzi u issa is-sur Setina. Grazzi, Signor President, Aziz, kollegi, ISIS u reġim Assad u ma l-atturi ewlenin din il-gwerra ċivili. Madonna kollu eh, reġim assat huwa dipendenti mill-alleati tiegħu eh, Russja nafu li bdew jintervenew f'Settembru li għadda meta l-opponenti ta' Assad eh, bdew jgħadu il-kontroll tal-pajis, nafu illi eh, madana kollu eh, minn intervenew il-Russi eh, il-flussi ta' migranti kibru l-situazzjoni marre tal-lar pajizom. Smajna sur Milaġ Zeman il-kap tal-pajis ċek, ta' Repubblika ċeka li għal li rridu rridu nġildu din il-gwerra tal-biża u hemm oħrajn ukoll li qed jgħidu l-istess naħseb din tal-biża ma nniex nkunu dawk li napoġġjaw din l-idea ta' mm, state terror. Ġifieri jridu naraw eh, li nokkoperaw ma nikkoperaw ma' min, għaliex eh, importanti li nafu li reġim ta' satu huwa ħafna eh, iktar violenti mill-ISIS Fil-fatt, eh, ISIS eh, huma responsabbli għal 1400 eh, mewt u b'kollox ir-reġim assat responsabbli għal iktar minn 12,000 ruħ bostom nisa u tfal u hemm ħafna nies ukoll li mhumiex inklużi f'din iċ-ċifra illi ġew torturati. Ġifieri ejja nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Issa, l-Onorevoli Biden Holzer. Grazzi ħafna. L-avvenimenti fis-Sirja miet ta' eluf mejta nafu l nofs il-popolazzjoni tilfet il-propieta kollha tagħha, miljuni ġew spostati konsekwenzi terribli għal pajjiżi ġirien. U naħseb li dan huwa tassew mument ta' prova l-Unjoni Ewropea tmiem eh, għal din eh, situazzjoni fis-Sirja hija xi ħaġa operattiva. ukoll ir-riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti li fil-fema tagħna hija dawl fl-aħħar eh, tal-mina. Naħseb li dawk koll parti minn dan il-konflitt għandhom ikunu hemmhekk mejda ta' negozjati xwa hekk biss li nistgħu nimxu l-qudiem. Nixtieq tassew nirringrazzja lill-Kummissarju Wali għaxħal kollu li għamlet eh, din id-direzzjoni jew saridu nħarsu eh, lejn il-ġemat li ġejjin naraw nara xħajġri eh, nafu li għadhom emnis li għadhom għet ikomplu imutu minħabba l-ġuħ, emnis għadhom għet joħorbu mill-bombi. U e, il baraġ tal-bombi tal-reġim Assad e, għadu għaddeċ, veri rridu namlu xaħġa biex nwaqfu e, l-aggressuri. Rridu nimxu l-qoddim, pero bil-inżommu għadiet ċari, ġveri permezz ta' zoni sikuri fejn jisikun jistaw zibokken. Iżda, sissa, sissa, rajna ftit. Sempliciment nies sforzati li jmorru lura f'dawk eh, il-postijiet li huma kompletament inħasra minn fuq wux l-art. Nies li qed imutu bil-ġuħ eh, u eh, l-amber albums Iva, tamaw li situazzjoni tinbidel Ma ma nafx, bżiet wieħed jieħlu il-kas tal-attivist tal-internet kabil li eh, għatna ma nafu xejn eh, dwaru. Dan flimkien ma Marshall Plan eh, għal dan iż-żona huwa importanti. Grazzi nara President issa li hemm l-Irandi li nitlob biex nitolbu eh, l-Iran waqfu eh, din eh, din il-ġlieda kontra poplu Sirjan. Nafu kemm hemm nies li qed ibatu Għedin fl-2016 u donna nsejna li aħna minna wieda li qatt qatt iktar ma jkollha situazzjoni bħal din imma xorta bombardamenti fuq il-poplu Sirjan mir-reġim Assad. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kollox dak kollu eh, li tista eh, f'din eh, situazzjoni li jinsabu fija serjani mingħajr l-impen serju dejjem għaddej flimkien mal-għajnuna komunitarja ħajib jkollna refugġati Sirjani li jirru lej l-Ewropa jaħarbu minn pajjiżhom naħseb li sakemm ma jkunix it-tedida tal-ISIS u dim il-bib, allura mhux ħa naġixxu. X'irridu nagħmlu? Irridu nagħmlu iżjed. Issa, is-Sinjura Arnotu. Iva, tisema, grazzi, signor president, tis kollegi, ftit ġemat, eh, Sirjanija, u anniversarju ta' sewikra, ħames snin ta' gwerra, rebija, arbija fil-fat, eh, zvelat, eh, <clears throat> fħolma ta' sewkera, Sirja, għalp il-kaos u il-ponent kontribuċa ħafna għal dan. Jella li fl-axar mal-axar xanna fil-Sirja, situazzjoni fejn hemm anke ġihadisti eh, ġihadisti eh, moderati, situazzjoni eh, fejn rajna qabel fil-Libanu aħna nafu illi il-salafisti u oħrajn qed jippruvaw jieħdu lajnuna kollha li aħna nebatu għalihom flok tmura għacetadini eh, nafu eh, illi dawk ta' Efreja fil-fat għet ehm, u koll kunu eh, vitmi Nasab li u urġenti u dim din ir-realtà li normalizzaw it dialogu tagħna mal-kapijiet Serjani eh, nwaqfu eh, l-użu ta' armi kimiċi f'dan il-pajjiż eh, u naraw li jkun hemm li waqfu l-approvvizjonament ta' dawn l-armi l-reġim Assad Surkan Signora President rajna stampi dal-axħar ta' nies bil-ġuħ u oħrajn qed naraw eh, illi fil-fatt eh, l-ilma li kell eh, u l-medicina intużaw bħala bargaining chips biex in-nies iċedu naħseb din hija tassew xi ħaġa li tmur kontra drittijiet tal-bniedem hemm b'kollox stima ta' 400,000 ruħ li qed imutu bil-ġuħ skont stimi rridu naraw nilħu situazzjoni fejn l-għajnuna monetarja tkun tista tasal. Nasib illi eh, madana kollu jekk aħna nibqgħu ma nagħmlu xejn kontra it-tortura, kontra dan il-massakru eh, ta' nies imutu bil-ġuħ, eh, allura l-imwet ħajkomplu jikbru. Nasib irridu naraw li nilħu soluzzjoni politika u inti il-fat li ħatħu inizjattiva Sinjora Mogherini hija xi ħaġa illi nal-qawa mod pozittiv. Importanti li jkoll niformaw koalizjoni wiesa ta' pajjiżi musulmani biex niġġieldu terrorizmu. Aħna fl-Unjoni nħedġu l-Iran u Saudi Arabia biex jaħdmu fl-imkien biex nwaqfu din l-ikbar kriżi umanitarja ta' zminijietna. Importanti biex tirritorna l-paċi u l-prosperità għal ċittadini kollha Sirjani. Għandek blue card taċċettajja. Iva Kan il-mexej tijak il-sur Korben għal li eh, ISIS eh, għanda għanda punt eh, għanda punt importanti għawnek iva l-ISIS jużaw jużaw l-Islam u għet jamlu ħafna ħsara madwar id-dinja u iktar kem naħdmu fl-imkien biex n-eliminawum tant l-aħjar. Grazie, Sassur Kasalina f'dan il-moment ta' dibattitu li qed ikonna bħalissa l-unika ħaġa li nistgħu nżidu huwa li nħeġġu lilek u eh, Sinjura Mogherini u x-xogħol importanti kollu li qed tagħmel biex eh, tagħmel iktar sforz sabiex id-deċiżjonijiet li jittieħdu li ttieħdu fil-ġnus maquda f'Diċembru bir-riżoluzzjoni 2254 eh, u li fil- fil- ġematu l-jiem li ġejjin isiru tassew miżuri konkreti. Għallek jena nishti nesprimi il-fiduċa tal-Parlament fik. Din hija opportunità li prezentat ruħa ejjew ma naħluwiex nafu li hemm ħafna ostakli fit-triq hemm traċedja umanitarja li għaddejja u jiena nisħaq diġà għattu dan l-aħħar darba meta l-tajna u dan il-Parlament it-traċedja ta' ġenerazzjoni ta' zazax Sirjani ta' tfal, tfal li aħna rridu namlu sforz partikolari biex eh, biex jirċivu edukazzjoni, mbagħad il-problema ta' diffikultà li jintlaħaq waqfin mill-ġlied. Irridu naħdmu biex nelbu naqas ta' fiduċa li teżisti bejn il-gruppi differenti, bat u koll irridu noħolqu klima pozittiva li bdiet tinħolo issa permezz dak il-ftejm li ntlaħaq mal-Iran. Il-kellim li Mrs. Orfrand, grazzi Signora President. Ejva, tajjeb eh, li nermentaw dwar il-fat eh, li deċizjonijiet tagħna. Eh, fil-fat ma waslux bis-situazzjoni tiegħek Sa dan it-tant eh, is-sitwazzjoni sejra għallar. Nafu il-New York Times eh, issa qed jiktbu li eh, il-pozizjoni tagħna suppost resqet nhar it-tnejn u allura il-fatt hemm qed jistaqsi din il-laqa vera, ħassir vera jkun hemm ftehim. jiena smajt li eh, lajnuna waslet l-madaja imma xorta wahda sadan tantem li se bil-ġuħ il-proċess ta' paċi huwa defiċ li eh, imma naħseb eh, sakemm ma nispiċċaw bin-negozjati ma l-Iran irridu nagħmlu iktar sforsi mill-Ewropa. Illa li jiex sadan tant hemm li għadhom ħajjin U allura rridu tassew namlu ħeletna kollha biex il-dawn in-nies naqduhom Grazzi Sur Andro Lakes issa. Grazzi, eh, nasib eh, dan id-dram, dan id-dram eh, ta' nies Sirjani, miljoni ta' nies jaharbu jew kella spostati internament għadu għaddej. Hemm ħafna voluti fil protesta ta' riżoluzzjoni, però nafu li eh, ftit ilu eh, kena eh, bosta iluf li mietu bil-ġuħ 135 il-ċittadin li mietu u kena bosta mietu koll li ġew maħtufa minn Daesh minn kajja lajnuna li provdejna rridu niprovdu l-paċi l-Sirjani u koll l-reġun kollu kemmu preferenza mm, għal eh, din is-sitwazzjoni ta' Sirja, irrid ngħid li hemm bżonn tal-paċi u l-istabilità. Rridu naraw li kun hemm l-implementazzjoni fuq relokazzjoni Ma nistgħu sempliċement naqblu fuq xi ħaġa mbagħad eh, huma jmorru lura minn kelmtom. Issa, is-senjura Peti. Grazzi eh, Iva, naħseb li importanti ħafna li nsibu soluzzjoni għal dan il-konflitt li tinvolvi daw kollha interessati biex is-sitwazzjoni fis-Sirja tibda bil-mod il-mod ġej l-aħjar wara din il-gwerra li għadha d-dejja. Naħseb il-perikli tal-ISIS ejja madana kollu uh, ferm iktar serja u teħtieġ eh, tweġiba malajr. Skont eh, id-dejta Daesh eh, attakka 35 ir-raħal ehm, fl-2015 u b'kollox keċċa eluf ta' nies u ħataf 250 naħseb illi dawn huma telfit gwar mhux biss għas-Sirjan imma anki għalina. Aħna rridu naraw il-rispett ta' twemmin reliġjuż jiġi imħares li xejna l-iżvilupp ta' kull soċjetà jridu nħeġġu li dawk kollha involuti biex jagħmlu l-almu tagħhom biex il-paċi tirrenja u biex tassew tinqered darba l dejjem il-pjega ISIS. Signora President, l nixtieq nirringrazzja l-Signora Mogherini għal dak kollu li qed tagħmel Pero, Iva, mm, rridu noqogħdu attenti, pero xorta u messaġġ ta' tama illi dak illi intom ġibtu maħkom. F'dan is-sens irrid ngħid illi forsi rridu naħsbu iktar dwar il-futur wara l-konflitt fis-Sirja Nies eh, fis-Sirja anki fostom dawk li għedin fil-kampijiet ta' rifuġjati fostna rridu eh, involvu menti għat li ma rridux eh, nirrepetu l-izbalji tal-Iraq u l-Afganistan. Wieħed mill-izbalji kien li dawn marċevawx minn nies tal-ponent rizorsi biex jibnu l-istituzzjonijiet demokratiċi Naħseb li l-aħjar mod kif nirrealizzaw it-tamiet ta' dawn in-nies hija li nedukawhom mhux biss biex ħajjithom imorru l-aħjar imma biex nagħtu futur lis-Sirja. U naħseb li dak kieku jkun parti minn dan il-Marshall Plan jeli li naħseb verament għandna bżonnu. Isra Marijas. Don Marijas. Grazie ħafna, President. nerpu li Daesh fisser li l-gwerra, nerpu l-gwerra fis-Sirja. Jekk aħna narġaw nistabilixxu l-Sirja bħala pajis eh, demokratiku b'elezzjonijiet ġodda għandna bżonn naqsu l-forzi li qed jaħdmu fl-imkien maġġihadis u għanna nuru forma ċara l saudi Arabia u Qatar li appoġġaw lil daw il-forzi li mhux aċċettabbli. il turkija biljuni li ġew provduti lit turkija biex waqfu il-moviment tar-refuġjati ma ninsewx li hemm torok eh, li għedin jaġixxu biex immexxu daw in-nies lejn l europa Is-sitwazzjoni għandna bżonn li ninkunu żed proattivi biex ikonna hotspots mhux fl-Unjoni Ewropea ma fit-Turkija. Grazzi. L-Onorevoli Kolso. Grazie ħafna, President m'x qed navanzaw meta nafu li għanna ħbib demokratiċi bħal eh, Turkija u l-Arabja Saudi qed jippermettu li jkun il-kontrabandu tal-petrol. Ma ħna dak li ma narawx huwa li hemm avvanz aħna għanna bżon li għanna bżon imbidlu l-vizjoni, vizjoni eh, obsessiva tal-Stati Unitu jkonna vizjoni tagħna stess. Għanna nitkellmu mal-gvern tas-Sirja. Stefan de Mistura skajt li forsi il-futur, il-ġejjini tal-Sirja mandux tkun l-Unjoni Ewropea l l-Stati Uniti jew Russja. Għandhom ikunu s siri bil-pjan li qed javanza fi Vienna, fi New York u f'Ġiniva. Onorevoli Castaldo. Grazzi, President, barra ħafna ambigwità minnaħata ħafna tal-potenzi, ħafna nismejtin, ħafna refugġati. Kon eh, wasanna fil-punt fejn taqna naslu Hemm ħafna xinajdu dwar l-interlokuturi li għażinna ħafna organizzazzjonijiet inklużi fil-lista minnaħa tal-Arabja Sawdita huma eh, ambigwi minħabba l-estremizmu u l-ġihadizmu. Imma rridu nistaqsu l aturi reġjonali l-iktar involuti jridu għal paċi verament kieku kelli kelli najt jena wara dak li ġara il-metan qatel dir ardnim ikolli najt li le mbagħad ma ngħidu xejn fuq il-pożizzjoni ta' Turkija aħna rridu naraw issa x'se nagħmlu dwar Assad għadna l-bot mill insibu soluzzjoni dwar mbagħad ir-Russja l-Iran eh, qegħdin jirbħu il-ħin. il ħin imma huwa moment pozittiv għal din il-kooperazzjoni potenzjali għalhekk jiena nistaqsi x'inhi l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu rridu naqsu l-armi u naqtaw il-finanzjament tad daesh il-leġiżlazzjoni ta' Qatar u ta' Kuwait mhijiex biżejjed biex nigarantixxu dan il-lan. Il-finanzjament għadu qed jasal illum ir-raffineriji u il- il-bjar ta' zejt għadhom qegħdin jiġu sfruttati Naddu issa għall-Onorevole Epitidios. Grazzi ħafna, President. L-opinjoni tiegħi għajja li fil-każ ta' Sirja l-Unjoni Ewropea eh, eh, l-ura mill timplementa dik il-politika li tkun tagħti tkun garanzija ta' riżoluzzjoni tal-kriżi. Dak li qed ħares li hija forma filoloġika jew filosofika u ġenerali biss, mhux qed tieħu l-miżuri konkreti li jistgħu itaffu s-sitwazzjoni għandna kriżi umanitarja li qed tiżdied kuljum ħafna huma dawk li qed jitilfu ħajjithom hemm ġlied nies qed imutu jew mill-azzjonijiet ta' Daesh jew inkella attivitajiet oħra. U l-Unjoni Ewropea qed ħares hemm soluzzjonijiet ċari għandna bżonn li niżolaw dawk il-pajjiżi li qegħdin jappoġġjaw il-ġihadis, pereżempju it-Turkija, Qatar, Saudi Arabia. U tieni taħt l-Nor Ewropea għandu jkun hemm negozjati immedjati mar-Russja, President Assad, il-Kurdi tas-Sirja kif ukoll l-oppożizzjoni tas-Sirja biex joħolqu atmosfera ġdida ta' governanza fil-pajis u insolvu situazzjoni li eh, qed twassal dal telf ta' dem eh, li ħaġa li għandna nistħu minna. Issa naddu għal rappresentant Ole. Grazzi ħafna, President, li għabel kollox xnajt li Iva qed nipprova nindik xi sinjali ta' speranza għax konvinta li jekk ma nidentifikawx eh, raġuni ta' speranza f'qoddim fit-triq ta' qoddimna ma nistgħux naħdmu biex naslu għal post aħjar. Imma bla dubju li l-triq mhux ħatkun faċli, ħatkun diffiċli u twila. Tippretendux li ħajkun hemm xi bidla drammatika minn hawn ftit żmien. Dak li qed nippruvaw għalmenu nippruvaw li għalmenu nkunu fid-direzzjoni tajba m'għandniex soluzzjoni eh, għal jew tmim għal gwerra ma jek tqabbel ma dik situazzjoni ta' sena ilu fejn ma kien hemmx għaqda fuq jew eh, fil-komunità internazzjonali ma jew fir-reġjun u l-ebda roadmap eh, bla dubju li issa qegħdin f'pożizzjoni aħjar. Dan għattina sensa tenta direzzjoni u noħolqu il kondizjoniet biex jibdew it-taħdidiet Eh, il-kalendarju u roadmap jeżisti. Aħna nħoss, jina nħoss li bħala l-Unjoni Ewropea flimkien eh, bi koordinazzjoni tal-Istati membri li qegħdin preżenti fit-taħdidiet jew li eh, mhumiex hemm imma ovvjament aħna għanna bżon li l-kwistjoni ta' Sirja tibqa fil-Kunsil biex 28 pajjiżi kunu kollha involuti l-Unjoni Ewropea kollha u li hemm ehm, nisimgħu minn kulħadd u ninformaw li kulħadd jiena eh, kuntenta li nistgħu nagħmlu l-istess fil-parlament li hija sekk importanti dan huwa r-rwol tagħna. Mhux li nistabilixi kondizjoniet jew prekondizjoniet, iżda li noħolqu il kondizjoniet biex il-taħdidiet jibdew u jagħtu riżultat pożittiv. Kooperazzjoni mill-rib mal-ġnus maqwda. ħafna għamlu mistoqsijiet dwar id-delegazzjoni tal-oppozizjoni minn xiex tkun komposta. Iż-żmien, il-modalitajiet, il-forma staħ jihdu jekk il-taħdidiet ħajsiru it-tnejn jew inkella ħajkun jkun hemm dewmien, da kollu eh, tkellimna dwaru ma Stefan de Mestura qabel ma informa l-Kunsil ta' Sigurtu ta' Sigurtu l-bira imma nixtieq ngħid ukoll li hemm rwol konkret għal mibawt speċjali tal-ġnus maquda abboċċat appoġġjat mill-grupp ta' appoġġ. Aħna naħseb li bħala Unjoni Ewropea għandna nżommu rwol tal-ġnus maquda biex jipprovaw jiddatu definizzjoni tifsira tal-modalitajiet u l-ħin u biex ukoll e, jkun hemm garanzija li l-atturi kollha fil-reġjun u internazzjonalment iħossom komdi li rwol e, ewlieni tal-ġnus maqawda u jagħti garanzija li kulħadd li kulħadd ikun fuq l-istess bażi. Dak li huwa importanti għalina bħala Ewropej huwa kifatt li li b'xi maniera jew oħra ħaġa li qiegħda fidejn il-mibaw speċjali tal-ġus maquda insibu maniera biex eh, natu garanzija li l-soċjetà Sirja kollha, il-gruppi kollha kolla li kienu fil-konferenza li eh, jaqblu għal dal-proċess ta' eh, politiku jiġildu kontra Daesh u l-gruppi terroristiċi li huma konċeptualment gruppi ta' turistiċi eh, biex kull kolla eh, eh, kollum sens ta' proprjetà ta' dan il-proċess. Għax il-punt ewlin huwa li s-Sirjani jiddeċidu il-ġejjini tagħhom stess. Kull element fis soċjetà ta' Sirja, inkluż dawk li qegħdin barra il-pajjiż, Dak li huwa importanti wkoll huwa e, ħaġa li l-onorevoli Kozzolini għam referenza li għal naħdmu fuq il-ġenerazzjoniet, għed nitilfu ġenerazzjonijiet ta' Sirjani, għed e, nitilfu ħajjitom, l-edukazzjoni tagħhom, l-speranza tagħhom u din hija ħaġa li Sirja u r-reġun ħajħalsu għal u eh, rixin ta' snin. Għanna qed ninvestu ħafna mill-flus tagħna imma kif ukoll xol xogħol tagħna fl-edukazzjoni, programmi ta' edukazzjoni għax irridu nagħtu garanzija li l-pajjiż li kellu eh, livell qoli ta' edukazzjoni meta tqablu mal-reġun ikompli investu fil-ġejjini tagħha. Għax meta jasal iż-żmien allura ħajkollhom bżonn jibnu mill-ġdid il-pajjiż ikonna ġenerazzjonijiet ta' Sirjani disposti li jinvolvu l nfushom proċess ta' bini mill-ġdid materjali u ta' tipiħor. ieħor. L-arfin, il-kompetenzi, l-esperjenzi, l-edukazzjoni ta' ġenerazzjonijiet sħaħ hija ħaġa li rridu nittrattaw u naħdmu fuqha issa għax inkella ħajkonna problemi minn 5, 10 u 15 sena anki dak li għandu xieqsam radikalizzazzjoni għax dawk biss il-ġenerazzjonijiet li kull ma qed jaraw gwerra, eh, aks, ħajja fil-kampijiet mhux probabilment ikunu l-aħjar ċittadini għall-għada. Din hija kwestjoniet mhux biss Eh, essenzjali mill-lat umanitarju, imma huwa wkoll fl-interess tagħna ninvestu fis-sigurtà tagħna fil-ġejjin. Nixtieq nagħlaq nillajt li tqajmu ħafna mistoqsijiet dwar dibattiti li ħajkonna iżjed tard illum tensjonijiet bej eh, Saudi Arabia u l-Iran u l-żviluppi reġjonali, is-sitwazzjoni fit-Turkija, is-sitwazzjoni fil- turkija tal-minoranzi nsara, dawn huma affarijiet debattu l llum għada u bidada. U għal darba oħra nixtieq nisħaq xi ħaġa li ġaqsam ma'kom, Jiena verament niħu gost nkun hawnhekk u nisma' l-opinjoni kum nsibu ta' utilità kbira għalija fix-xogħol tiegħi fil komissjoni fil-Kunsill bħala rappresentanti tal-Unjoni Ewropea. Imma jien nissuġġerixxu bħala persuna li kienet eh, membru tal-Parlament nazzjonali li sibu maniera biex e, tistabilixxu kalendarju għal kwestjonijiet ta' dibattitu ta' kwestjonijiet barranin li diffokaw fuq ċerta affarijiet ewlenin li jikkomunika lil dinja ta' barra li qed tiffoka fuq il-prioritajiet tal-affarijiet barranin ħaġa li wieħed jista' jagħmel ħalli ma jkollni bżonn nirrepetu e, diskussjonijiet eh, fit-jumejju tal nkunu fl-imkien. Ħar ispiċċa punt, punt speċifiku li tqajjem l-appoġġ l ġordania Dak li nixaqsam mal-kummerċ jien nixtieq ngħidilkom li hija ħaġa li aħna trattajna fit-tul ma' Ġuda, il-Ministru l affarijiet Barin tal-Ġordan fil laqab literali kelli l-unur u pjaċir nitkellem dan dwar dan fil-reġina tal-Ġordania fi Brussel li eh, ħad tkun proposta li jiena noffri biex nappoġġaw lil ġordan mhux biss eh, finanzjarjament iżda ukoll b'xi għajnuna speċifika, miżuri speċifiċi eh, konkreti biex ittejjeb il-kummerċ tagħhom mal-Unjoni Ewropea għax huma qed jiżviluppaw skont il kongress ta' Londra eh, pjan kreattiv biex jolqu impigi għal nies ta' Ġordan u ta' Sirja wkoll li naħseb li ħajkun importanti ħafna biex tkun tkun sostenibbli fi żmien medju biex il-refuġiż refugjati Sirjani jiġu integrati fis-soċjetà minna ma jkun hemm konflitti f'dik is-soċjetà tal-Ġordan. Għax il-possibilità li jkun hemm dawk il-refugjati mis-Sirja f'pajjiż li jam dawra bil-kriżijiet u ma għanja Eh, tista' twassal għal konflitt li għandna bżonn nipprovaw nevitaw. Nispera li kun nistgħu niddependu fuq l-appoġġ ta' dan il-Parlament biex naħdmu f'din id-direzzjoni, mhux biss appoġġ finanzjarju dirett eh, biex jilqaw refugjati u għal-ħarsin ta' refugjati fil-kas ta' Ġordan, imma wkoll miżuri tal-kummerċ li jista' jgħin lil Ġordania biex joħloq impigi u jinvesti e, fl-ekonomija. Nalaqaw, nirringrazzjak, nirringrazzjakom minn qalbi għal verament e, il-kontribut ta'kom u għawtli u nispera li l-avanz e, triq li għanna dimna tkun ħaġa inkoraġġanti palma kienet daw l li terba' xhur. Ħaġa li nkun nistgħu nagħmlu fi sħubija mal-ħabib tagħna mal msieħbin tagħna biex navanzaw f'dan il-proċess diffiċli ħafna imma nisperaw li fil-direzzjoni tajba almenu. Grazzi ħafna.